sir David McAllister al PPE. Sir President, Signori, l-Europa tal-xlok intlaqtet minħabba l-arar kienem konsegwenzi korru għal ħafna pajzi fostom il-Serbia u l-Bosnia Herzegovina. Jena kont il-Serbia matilu ħad gost nara r-rizultat tal-isforzi tal-Unjoni Ewropea biex jittaffi l-effetti tal-arar li kellhom f'Mejju tas-sena li għaddiet. Flimkien ma' Sur Michael Davenport, il-kap ta' delegazzjoni Ewropea fis serbia jiena zort il belta Srilajna til Lajna intlaqtet ħażin ħafna mill-arar Aħna ftaħna kindergarten u anke tajna ċwieve tal djar privati li imbnew mill-ġdid blajnuna ta' fondi Ewropej. Din iż-żjara konvinċietni li s-solidarjetà tal-Unjoni Ewropea ma' ċittadini tas Serbja kienet eh, solidarjetà eh, li intużat sew, flus li ntnefqu sew L-Unjoni Ewropea ta' kienet l-ikbar eh, kontributur għal dan il-tiswija eh, tal-ħsara fid-djar u l-bini li reġan bena dan kollu kien meħtieġ imma issa issa rridu inħarsu l-qoddim u naraw li ma jarġax ikun hemm arar u għalhekk l-Unjoni Ewropea allokat 62 miljun euro li 19 minnhom se jmorru għal prevenzjoni Naħseb illi dan l-sforz se jkun importanti daqsaqablu jekk mhux iktar biex naħdmu flimkien il biex nevitaw il katastrofi simili terġa' seħ fil-futur. Grazzi ħafna. Signora Alessia Maria Mosca rajna f'dawn l-aħħar t istatistifika fuq l-edukazzjoni ta' tfal zar ħafna. U rajna illi huwa biss seba stati fl-Unjoni Ewropea garantixxu edukazzjoni ta' dan il-livell ta' kwalità tajba u f'ħafna pajjiżi hemm nuqqas ta' riżorsi adekwati u nuqqas ta' orjentament pedagogiku dan wasal għal ħolqin ta' uh, diżugwaljanzi soċjali u uh, jiwaqqaf il-li neħilsu darba dejjem mid-differenza bejn l-nisa u l-irġiel. Nisa li komplu dejjem u fil-ħajja professjonali tagħhom. Aħna nixtiequ li l-Unjoni Ewropea tigarantixxi ċ-ċittadini kollha tagħha servizzi ta' kwalità li jkunu aċċessibbli għal kulħadd flimkien ma' miżuri oħra li kontribwixxu għat tnaqqis ta' kull forma ta' diskriminazzjoni pal-uniformazzjoni il-fuq il tar standards Ewropej fuq il-parental leave u il- possibilità ta' xogħol flessibbli pal smart working sabiex mhux biss in-nisa mal ħaddima kollha jkun jistgħu jikkonċiljaw il-ħajja privata u professjonali tagħhom. Grazzi. Grazzi. Patrick von Storch, Ja, morgen wird in diesem Hause einmal mehr. Ada f'dan il-Parlament se nerġaw nitkellmu fuq l-abort. Għadna kemm il-darba li l-abort mhuwiex kompetenza tal-Unjoni Ewropea aħna maħniex imħalsin biex niddiskutu suġġetti li mhumiex fil-kompetenza tagħna. Jien qed nitkellem hawnhekk fuq ir-rapport tas Sur Tarabella fil-Ġermanja l-abort jista uh, jitqies bħala reat kriminali fil-Ġermanja uh, eh, tista' teħel tliet snin ħabs għal abort xerti ċirkostanzi u rapport ta' Sur Tarabella mhux biss irrid jilegalizza l-abort imma irrid li l-abort issir dritt tal-bniedem ippoġġi l-abort fuq l-istess Eh, livell tal-dritt eh, eh, tal-ħajja, dritt tal-libertà tal-espressjoni. Naħseb illi m'għandniex niddiskutu suġġetti li mhumiex ta' kompetenza tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sur Ivan Jatkovskis. Aldi. Waħda mill-politiki il-gbar tal-Unjoni Ewropea huwa l-ambjent u l-ġrida kontra it-tibdil fil-klima u dan għandu x'jaqsam ukoll mal-politika ambjentali tagħna u li lan tagħna li nneħħu il-karbonju mill-ekonomija Ewropea. Iżda kja dan sfortunatament qed naraw kif em, em, fistria hemm eh, impjant tal-karbonju li qed jinbena, ġviri dan mhux kontribuċi għal ħarsin tal-ambjent. Tal, tal, tal u fil-viċinat ta' din dan l-impjant hemm ukoll proġetti finanzjat mill-Unjoni Ewropea f'Kirk. Jiena naħseb li dak li għandna bżonn nagħmlu huwa li ikonna impjant tal-gas Eh, tal-gas likwidu ħalli ma naħdkomplix naħdmu eh, eh, bil-karbonju. Issa l-Onorevoli Selena Rodriguez. Grazzi, Sir President ġurnata wara ċelebrazzjoni ta' 8 ta' marzu, ġifiri ġurnata internazjonali ta' nisa, jina nishti e, eh, niprezentalkom għawe kif il-politika ta' kif qed naraw li l-politika tal-austerità et ikolla effett ħafna gbar fuq in-nisa. il tuħja jaffettwaw setturi eh, tan-nisa bħal bħal l-edukazzjoni, s-sanità u servizzi pubbliċi. L-austerità qed tellimina miżuri ta' appoġġ għal konċiljazzjoni u dan kollu qed jaqaj fuq in-nisa u fuq il-xogħol domestiku, il-ħarsin ta' tfal u persuni anzjani. Il-qtuħet jaffettwa u koll eh, dawk il- miżuri sabiex niġġieldu kontra il-vjolenza kontra in-nisa fuq il livell ta' xogħol, is-salari għadhom ħafna iżjed baxxi għan-nisa milli l irġiel F'Galizja l-24% eh, in-nisa jaqalaw 24% inqas mill-irġiel. U fil-qasam eh, tal-nisa li jaħdmu fil-xogħol tal-familja mhumiex rikonoxxuti. Iġviri, l-austerita, e, għanda l-witch ta' tan-nisa 70% tal-persuni li ma jkontribuxux u il-kellima sfortunatament jinqatawla il-klim. Issa, mill-partit tal-ħodor, Jean Lambert, l-Honorable Lambert. Le, mela naddi l-kelma lil Ernest Maragall. Signor Presidente. Sur President, eh, lejla tajba. Ħan nitkellem dwar Katalunja, ġifiri qed nitkellmu dwar l-Ewropa. F'Katalunja aħna qed naraw proċess straordinarju ta' autodeterminazzjoni paċifiku u demokratiku ħafna. 2.3 miljun ta' voti fit-3 ta' novembru, 2 miljuni ta' parteċipanti 11 ta' settembru, 71.5 miljun ta' firem. Iżda, xorta waħda Spanja ma triċ taċċetta id-dialogu miftuħ li dan il-proċess kollu qed juri għal dak li huwa il-Katalunja, il-Spanja mhux qed l-istat ta' dritt din hija xi ħaġa li għandha tagħmel skont l-Unjoni Ewropea. Spanja tal-Ispanja tal-lum kieku eh, ma taqbis il-livelli minimi meħtieġ għall-Unjoni Ewropea. il-prassika tal-ombudsman, il-sospensjoni ta' mħallef Katalan sempliciment għax ta' l-opinjoni tiegħu, il-karattru, il-natura antidemokratika ta' dawn l-avvenimenti eh, ma jistawx jiġu interpretati b'mod ieħor, dan huwa attakk dirett fuq id dritti tal-Katalunja. Il-Katalunja hija parti mill-aħjar tama tal-Unjoni Ewropea eh, għal dak li huwa nazzjonaliżmu tal-Istat, inkluż tal-Istat ta' Spanja. Grazzi. Moja siostra zna kataloński, ale pan przekroczył czas, panie pośle. A... Oħti titkellem bil-Katalun. katal Iżda inti nisimpatizza iżda bist il-limitu tijak fil-ħin tijak. Grazie ħafna, sa Rosa D'Amato. In quanto membro della Commissione. Pala membro tal-Komitat tal-Iżvilupp Reġjonali rrid ngħid kemm jiena mħasba dwar il-numru ta' programmi operattivi reġjonali madwar 300 ġifiri 47% tal-programmi kollha li għandhom bżonn reviżjoni tal affas finanzjarju plurianwali dana biex ma nitilfux ir-riżorsi allokati fl-2014 Għalek meħba bil-proposta ta' divizjoni tal affas finanzjarju plurianwali li se titressa qoddim dan il-parlament fis seduti li jmiss imma fil-ġejjeni biex nevitaw dawn il-problemi fil-programmi periodu ta' programmazzjoni li jmiss hemm bżonn ta' iktar kooperazzjoni u koordinazzjoni bejn il-Kummissjoni l-Istati membri l-awtoritajiet reġjonali u lokali. Probbi biex ikun hemm din il-ġestjoni kondiviża li għandu jkun il-prinċipju ewlieni tal-politika ta' koeżjoni. Jiena f'pajjiżi id dewmien huwa tant mod partikolari fir-reġuni tan-nofsinhar, għalhekk jiena nitlob li jkun hemm attenzjoni aktar u irridu nifmu fejn da u madem l-istess reġuni li kollom l-istess problemi. Grazzi. Pan poseł Pan poseł Franz Obermeier. Is uh, eh, l-Onorevoli Franz Obermeier. Al, um, skużani, ġerajt, President. Grazie ħafna, Sir President. Għanna ħafna migranti li qed jitlu fl-Unjoni mill-Afrika, ħafna minnhom jiġu mill-gruppi fundamentalisti, islamiċi u ħafna minnhom jiġu mill-iżjed estremisti iżda l-Unjoni Ewropea laqaset trid tara li qed għanna l-bomba tal-ħin hawnhekk fostna u l- U dawn in nisa e, e, anke qed jieħdu l-appoġġ mill-Unjoni Ewropea għandna il-President tal-Fondazzjoni tal armutate eh, li kien mistieden għal laqa organizzata mill-ECO, per eżempju, dana kien jinsimpatizza mal-Boko Haram u bekk għanna nkunu iżjed kritiċi tal-fundamentalisti, mux natu, natu għom pjattaforma għax aħna stupidi jew jew ignoranti u nipermettu dan n-nis li jitlu fl-Unjoni Ewropea. Grazie ħafna. Is-sur eh, Dehovski, PPE. Grazie ħafna President. L-Unjoni Ewropea Et taħdem fuq kull tip ta' dritt. Illum uh, smajna ħafna persuni li jitkellmu dwar xi drittijiet varji iżda mhux dritt partikolari illi għandek dritt tal-ħajja privata tiegħek kull ma jmur iżid persuna minħabba eh, var, raġunijiet varji ma, ma jistawx iżommu l-ħajja familjari tagħhom u nafu kulħadd jaf um, dawn il-familji infarkin. Um, iżjed nisa eh, għanna uh, nisa li kull ma jmur laqas iridu jgħidu minnu l missir ta' tfal tagħhom. Għalkemm ikunu jafu minn kien u bekk il-missirijiet u ma miċħodin mid-drittijiet tagħhom illi ikunu emmek fit-trobbija ta' tfal tagħhom u illi jieħdu sebom. Ma nix għom dawn, eżempju wieħed dan huwa Surjan Puda mir-Repubblika Ċeka illi ma jistax jipprova illi hu missir tfal tiegħu. Tilef din l-opportunità u d-dim il-rati tar-Repubblika Ċeka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 it-tfal ma ma jistawx, ma jafux xinu madrittijiet, imma hemm tfal ta' Nikozija li għaddew li itra u ma tfal ta' 8 sena, 8 snin u jixtiqu jkunu jafu għalfej jridu jgħixu fi stat maqsum fejn hemm terz ta' dan il-pajis fejn hemm it-truppi eh, torok stranġiri. Irrifiri, jixtiqu jkunu jafu għalfejn Imma jistax ikollhom libertà f'pajjiżhom stess kif ukoll fid-dawl tal-kriżi ekonomika jridu jkunu jafu għalfej la għandhom huwa qas ħwejjeġ, jridu jkunu jafu għalfej hemm nies li tant huma imnikta fil-pajjiż tagħna. U l ħtija ta' dan kollu hija l-politika tal-austerità. Irrispettaw il-ċipru, għal ċipru kollu għal pajis tal-Unjoni Ewropea. Grazie. So, vuċi Wojciechowski, grupa EKR, bardzo proszę. L-Onorevoli Wojciechowski għall-ICR e Kjerġbak. Grazie ħafna, President fl-2008 tankijiet Russi kienu qed japproċċaw il-Ġorġa Tbilisi. Dak iż-żmien il-Isur Kaczynski, il-President Polla, kienet jiddefendi l-Ġorġa u qal illum Ġorġa u għada l-Ukrajina. U mbagħad il-Baltiċi u mbagħad forsi l-Polonja wkoll. Sur eh, il-President Kaczynski sfortunatament miet f'disastru tal-ajru issa Russja taħt Putin issa jiżviluppa propju dan iċ-xenarju u issa nistgħu naraw dak li qed jiġri fil-Ukrajina Petro Boroshenko qal illi l-imperialisti, l-aspirazzjonijiet aspettativi um, imperialisti tal-Russi tal morru l-lin mill-Ukrajina. L-imperu tal-Russja issa qed uh, jieġa jimbena minn mill-President Russu iżda dana ma waqafx fil-Tbilisi, iżda baqa dej, baqa sejjer. Grazzi kollega. Goj, cashbook? The signora Lynn Bullen. Grazzi ħafna f'April tal-2016 l-Irlanda se titrasponi tliet direttivi fuq ix-xiri pubbliku u il-gvern tal-Irlanda jista' juri juża x-xiri pubbliku bħala strument biex jikseb l-ugwaljanza bejn is-sessi l-iżvilupp sostenibbli biex iwettaq għanijiet uh, soċjali biex nizguraw li kunem eh, sens ta' responsabilta' gwaljanza bejn id-drittijiet tal-ħaddima dawn l-affarijiet iridu jissemmew fuq fazi il-dritt li organizzaw ruħom il-collective bargaining u l-ugwaljanza bejn is-sessi skont l-standards tal u rridu jkunu monitorati peress li l-pajjiż tiegħi huwa tieni fl-OECD għal pagi baxxi u n-nisa huma vulnerabbli ħafna f'dan il-qasam il-salarju dejjem għandu jkun inkluż meta jkun hemm l-aħjar ratio bejn il-prezz u l-kwalità. Il-servizzi tal-komunità u volontarju jridu jkunu mħarsa u mhux vantaġġati minn uh, modell bażat fuq il-sussidji il, il, il sussidji għal wieħed ibbażat fuq l-appalti. Sur President. Niskanta li fid-dawl tal-Expo ta' Milan eh, kienem derogi għall-importazzjoni ta' prodotti tal-likel minn pajizi terzi fil-waqt li ċerti eh, prodotti tana stess laqas se jkunu rappresentati il-prodotti tal likel li aħna niproduċu fit-territorju tagħna għandhom ikunu propju fuq il-linja ta' qoddim Aħna nixtiequ illi il-koltivaturi u dawk li rabu l-annimali fis-Sardenja ma jibqawx maħqura daqshekk imma il-produtturi eh, sardi li fil-dawn l-axar 30 sena minn flok ma solvew il-problema irnexxillhom biss li jgħidu li kien hemm eh, emerġenza u jgħidu eh, li kellhom jiżdiedu il-salarji. Aħna nirringrazzjaw u koll li l-om jek setturi sħaħ ta' produzzjoni Taljani se jitilfu opportunità kbira biex jipromuovu l-immaġni tal-prodotti tagħna Expo 2015 uh, eh, twildet ta' tsella ħażina u jiena nittama illi mux se jkompli f'din il-vena ta' Ser Owen Broll. Grazzi. Pan l-eftaris Christo Forow. Sir, Sir President, jiena l-lum se kolli nsemmi problema importanti ħafna li tikkonċerna l-marina eh, ta' ċipru. Inna snin illi Turkija bliktar mod ċiniku edha timponi embargo fuq il-bastimenti illi għandu itajru bandiera ċipriotta ġifiri bandiera Ewropea hija ħaġa assurda illi il-Turkija mux qed tiġi sanzjonata qiegħda tikser il-protokoll ta' Ankara li suppost ġala uh, tirrikonoxxi Repubblika ta' Ċipru. din hija azzjoni illi l-inna edha etinħarsu għalija ares u edha ukoll patti għalija bil-qares l-Unjoni Ewropea u dawara kollox it-Turkija huwa pajjiż kandidat li jidri tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Umbat il-hemm ukoll it-Turkija li edha tirċievi l-għajnun għajnuna ta' qabel is-sħubija mill-Unjoni Ewropea. maġinaw xieġri kieku Eh, kieku ma kienx eh, ma kienx bandiera ċipriota ma bandiera franċiza jew eh, tar-Renju Unit illi ma kienx meħba bija fil-Turkija. Pani poseł Maria Grappini. fil-25 Fil-25 ta' frar ta' din is-sena, l-Kummissarju responsabbli għall affarijiet ekonomiċi u monetarji ħabbar l-inklużjoni tar-Rumanija fil-proċedura tal-izbilanċi makroekonomiċi. L-argumenti tal-Kummissjoni għal din miżura ma verament vagi u l-applikazzjoni ta' dan il-monitoraġġ skont il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea jfisser li inqabżu ċertu limiti minimi kritiċi dwar il-bilanċ tal-kont kurrenti, eh, l-varjazzjoni effettiva tal-munita ta' skambju, id-dejn konsolidat fis-settur pubbliku privat, il-rata tal-qat u oħrajn. Imma l-ebda wieħed minn dawn l-indikaturi fil-fatt ma laħaq dak il-limit limitu kritiku eh, sabiex eh, li għandu bżon biex jiġi inkluż f'din il-proċedura. Rumanija tinsab fil-raba sena tal-tkabbir ekonomiku. Għanda rata ta' skambju stabli, għanda zida fl-esportazzjonijiet, memx fallimenti fil-qasam bankarju u il-riformi istituzzjonali għaddejjin. Nistaw najdu li id-deċizjoni tar rumanija li ma testendix il-ftejm tagħha mal-IMF hija konsidrata u jiena naħseb li din l-inklużjoni mhijiex ġustifikata u jiena naħseb li l-Kummissjoni għandha l-obbligu li tagħti argumenti konkreti għal inkludiet inkludit rumanija fuq din il-lista din il-miżura taffettwa l-immaġni tal-pajjiż u taffettwa wkoll eh, il-mod kif jaraw l-investituri. Grazzi ħafna sa Filip Wassum. No, Group. Oui, merci Monsieur le Président. Grazie President minkejja l-kritika tal-Ewropej dwar it-kabbir tal-Unjoni Ewropea, intom beħsibkom tkomplu twessaw eh, eh, tkabru l-Unjoni Ewropea biex ikomplu jgawdu mill-manna finanzjarja eh, tal-Unjoni Ewropea permezz tal-istrument tajnuna ta' qabel isħubija li għandu budget ta' iktar minn 11 biljun ta' euro li dawn il-pajjiżi qed iħejjuruhom biex jidħlu fl-Unjoni Ewropea mbagħad qed naraw li hemm vera nuqqas ta' rispett demokratiku illi fost dawn il-pajjiżi oħroġ il-aġel femm it-Turkija li ehm, eh, diġa gawdiet minn kważi 5 biljuni ta' euro minn dan il-budget. Il battem setturi li qegħdin jigawdu wkoll minn din l L-Unjoni Ewropea issa qiegħda tipparteċipa l-iżvilupp u l-modernizzazzjoni tal-agrikoltura ta' dawn il-pajjiżi edha tħejji l-introduzzjoni tal- tal-prodotti tagħhom fis-swieq tagħna biex jagħmlu kompetizzjoni lil prodotti tagħna stess kif qed naraw li fi Franza dejjem qed ikun hemm iktar bdiewa li qed jiffaċċaw diffikultajiet minħabba fek. Iturgajs, IPP. L-Onorevoli Itur semma li il-ġimma li għaddit fil-Parlament Ewropew ġew il-familjari ta' numru ta' vittmi tal-liti. Ej, waħna rajna dawn il-familjari qed jiġu użati bħala front għal din il-banda terrorista. U ma mhux qed jiprofaw jitolbu skuża eh, għal tilt għal persuni mhux qed jitolbu il-mafja tal-ITA li jeliminaw eh, l-armi tagħhom. Umma qegħdin jippruvaw jingannaw il-ħut bl-istess impressjoni patetika di tal-familji tal-ITA. Ċifiri, eh, dawk il- il-vittmi rridu nagħtu każ u differenza mill- il-fat li il-familjari tal-vitmi kun jistaw e, iżuruhom, e, ġifri il-familji ta' minn wettaq dawn ir-reati jistaw morru iżuruhom fil-ħabs fil-waqt li il-familji tal-vitmi kun ma jistaw morru ċimiterju biex jaraw il-qabar. Ġifiri dan li tfisser din l-organizzazzjoni. Muchas gracias. Pani poseł Olga Senalowa. Signora Olga Sefnalova, għal-SND, kħieġbok. Grazzi, President. Lis... Lis il-pejjeż tal-ispiża tal-ikel eh, huwa ta' 14% jew 20% tal-budget tal-ikel tal-familji xi pajjiżi. Din l-ispiża hija importanti ħafna l-ekonomija, ħafna produtturi tal-ikel jgħidu illi għanna eh, li hemm marġni kbar fil-kummerċ tal-beħ bl-imnut dan irdupjaw eh, mill-2009 il-Kommissjoni ħarset sew lej dan ħafna sinilu iżda sissa ma nafux x'numa fir-realtà l-marġini eh, kullimkien fl-Unjoni Ewropea. Għanna bżon tal-analiżi tal-fatturi kollha li affettwaw il-prezzijiet li qed iħallsu il-klijenti u dan jkun għal profitt tal klijenti kif ukoll għal eh, Katina tal-ikel. Grazie ħafna tkellim li jmiss. Grazzi ħafna jiena parti mill-kampanja għal promozzjoni tal tal-lingwa materna tiegħi għal għal għal ġimma tal-lingwa irlandiża eh, f'dari u nixtieq ringrazzja l-Unjoni Ewropea tal-li tatni din l-opportunità biex nitkellem bl-Irlandis għax għandi l-interpreti li qed jaħdmu il um, illum u nittama li fil ġajjen se jkun hemm ħafna xogħol għal tradutturi biex jittraduċu il dokumenti tagħna tal-Unjoni Ewropea u l-ġimgħa li ġejja se jkollna l-ġurnata ta' St. Patrick's u se norganizzaw merħba fil-Parlament tal-kulħadd. Illum Iżjed mill-li najt cheers, jew bon appetit, nishti najt slojtse lil-kulħat. Slante lil-kulħat, u nirringrazzjakom kolla. Grazzi ħafna, grazzi. Grazzi vera sabiħ. L-Onorevoli and Darling, ikħeġbok. Grazzi ħafna, President. Bimix hija waħda mill-ikbar mużawijiet miftuħin fl-Unjoni Ewropea fejn jista' jkollna 650 elf viżitatur u appunt importanti għal għall-impjegi fil kostwenza tijaj, fir-reġun tiegħi l-intrapriżi kulturali bħal bimix jimpjegaw eluf ta' fl-impjegi tajbin u joffru l-taħriġ u l-opportunitajiet volontieri ta' ħafna dawn huma komponent inni tal-ekonomija tagħna l-isħubija kulturali tal-taxlok tal-Gregal li hija konsorzju li qed jipprova jibni fuq din dan is-suċċess iżda ehm, il-Gvern tar-Renju Unit imblokka il-finanzi dan għad jinjora l-benefiċċji soċjali u ekonomiċi offruti mill-Ewropa mill-kultura fi żmien meta kostituenza tagħna ma tistax ehm, tirrifjuta opportunitajiet għal xogħol u għat tkabbir li jeżistu. Grazzi. Is-Sur Winkler issa. Grazzi, President. Għanna għal tliet ġimgħat, ilu persuni mhux marufin għamlu sara l-memorial tal-13 eroj Eh, Ungariżi mill-1848 ta' rivoluzzjoni iżda din ma tmux kontra l-Ungariżi biss hija mafkra dedikata għal Rumeni u anke għal l-Ungeriżi. Dana huwa l-kapitali tal- tal- tal tal-isħub dana ma mandux isir belt ta' mandux isir belt tal ta' konflitti u Rumanija mandux isir eh, bliet tal-konflitti għanna niġġildu l-estremizmu kollu kemmu. Grazzi ħafna. Aziz kollega. Also Ines Ayala Sender. Signora Ines Ayala Sender. Grazzi, President. Fil... il sena ilu meta kien hemm l-arar fl-Ewropa ċentrali inħoloq font apposta għas-snin ta' wara li kienu wasal għal sa' 500 eh, miljon euro issa fil-zona tiegħi fil-xmara Ebro li jgħat f'żona li hija sunjura ħafna soltu issa eh, huwa taħt l-ilma għaliex tlifna 28,000 ettaru ta' ta' art. Toro eh, meqrudin dinja waħda mill-ġrajiet li l-iktar għamlu xsara il-gvernijiet reġjonali u nazzjonali l-ewwel eh, sottovalutaw il-livell tal-katastrofi u issa dak li qed jagħmlu bħala eh, miżuri li jittieħdu mhumiex biżejjed. Is-sitwazzjoni ta' bħalissa hija waħda eh, ta' disperazzjoni jiena nixtieq li l-Unjoni Ewropea tagħti daqqatit li zona ta' Aragona. Grazzi. Muxus grazzjas. Pan poseł, pan minister Edward Kukan. Grazzi, Sur Kukan, għal PPE. Grazzi, President. Il-popolazzjoni Ewropea edha dejjem tixjih dan huwa fatt u eh, għanda impatt li rridu nindirizzaw l-Ewropej rridu jibqaw jaħdmu aktar fit-tul u se jkollhom jirtiraw eh, ixjaħ, irridu naħsbu dwar daw l-affarijiet minn issa meta naħsbu dwar l-investiment għal-ġejjeni. Di mhix biss sfida jew koll opportunità. Dan huwa suġġett li għandna ninkluduh fil-politiki kollha tagħna. Aħna rridu nappoġġaw l-ekkim sejħa ekonomija tal-fidda nejnu l-kumpaniji żaru medji, r-riċerka u uh, kura professjonali maħsuba għal persuni anzjani. Bekk aħna nistgħu nistimulaw l-ekonomija tagħna irridu nisħu wkoll fuq ir-riforma tal-sistemi tal-kura tas-saħħa fl-istati membri irridu niżguraw li l-anzjani Ewropej jkunu uh, eh, indipendenti jistgħu jgħixu ħajja ta' kwalità tajba u b'saħħithom. Grazzi ħafna. Mr. Dragic. Yes. On March 3rd. Fit-3 ta' Marzu waqt it-talk show ta' fuq Italjan Piazza Polita, il-Viċi President tal Federazzjoni Rome Sinti Insieme, eh, Diana Pavlovic, kienet soġġetta għal attak razzist mill Gianluca Bonanno. Għalija bħala ċittadin Rumen u bħala ċittadin tal-Unjoni Ewropea mġiba fil-pubbliku ta' dan it tipja jena minħabba l-familja politika li jena namel parti minna, soċjalisti ta' madwar 28 stat membru deċedew illi jekk jappoġġaw eh, lili ikunu qegħdin isiru eh, membri ta' din l-istituzzjoni prestiġjuża. Jekk għandek dubju dwar min qed nirreferi, qed nirreferi għal Roma u meta xi ħadd minna ikun jagħmel diskriminazzjoni għandna nfakru wkoll lil Gianluca Bonanno bħala membri tal-Parlament Ewropew illi hawnhekk ma jistax iġibruħu b'dan il-mod barra minn hekk is-sitwazzjoni tikkundanna u tissanzjona dawn l-atteġġamenti u tieħu pożizzjoni kontra din l-imġiba ħażina għalhekk sur President eżis kollegi nitlob il-Parlament Ewropew biex jieħu pożizzjoni u jikkondanna attitudnijiet bħal dawn meta jfeġġu. Grazzi. Dziękuję bardzo panie pośle. Grazie ħafna kolega. Issa naddi il-kelma lill-onorevoli Malatic mill-PPE. Minħabba l-fat li memx ġestjoni ekonomika tajba u għaliex ma ġiċċejniex fil-ħin u mannix il-leġislazzjoni ċara, ħafna drabi qed nispiċaw nitilfu hemm bżonn li nevitaw dawn is-sitwazzjonijiet bħal eh, li dawk li huma affettwati mill-arar eh, tal-2004 għadhom qed jgħixu eh, f'posti temporani fil-waqt il fondi ma jintużaw. Hemm bżonn li fi żmien ta' kriżi meta jiġu affettwati ħafna nies, għalhekk qiegħed il-fond ta' globalizzazzjoni, l-istrument, l-investiment fi żaza eh, il fond ja għazzaza jaslu tard, l-investimenti qegħdin jonqsu, ġifieri il-problemi għadhom għaddejjin, għalhekk iċ-ċittadini tagħna li jixtiequ jaraw li solidarjetà tkun garantita qed jinsabu ruħhom mingħajr appoġġ għalhekk hemm bżonn ta' gvernanza tajba ekonomika fuq kull livell. Grazzi ħafna. Mela l-aħħar kellim tal dan din is-sessjoni tal-diskorsi ta' minuta. Il-Sinjura Herans Garcia. E, fissem il-PPE u fisem l-Onorevoli Lope Fontaniera u kollega jħon ma setax jitkellem, aħna nxtiqu nappoġġaw il-kollegi kollha ta' Kwenka Velebro e, li kellhom e, erba' avvenimenti negattivi f'din is-sen ġimgħa 28,000 ettaru li spiċċa bl-arar mietu ħafna bejjem u emmijiet ta' familji li jgħixu propju mill-bidja li qegħdin ibatu. Nishtiqu nirringrazzjaw il-gvernijiet eh, reġjonali u nishtiqu nirrikonoxxu l-gvern Spanjol u nridu naqtu dikret sabiex ikun jista' jħallas għal dawn il-ħsara li kien hemm. Tul seba snin tal-Partit Soċjalista fi Spanja, aħna rajna li xogħlijiet ta' infrastruttura weħlu f'din iż-żona, għalhekk hemm bżonn li jkollna infrastrutturi tal-ilma li huma meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jgħinu lill-popolazzjoni l-ambjent u jevitaw l-arar bħalma kellna f'dawn ħarġanet. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Deputat. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd li parteċipajtu fid-dibattitu, grazzi lill kummissarju tal-li kont preżenti. Signori, Is-seduta tagħna li jmiss ħatkun għada fl-10 ta' Marzu ħanibdew fit-8 nofs. Sassatej, U mbagħad mit-tlieta sal-11 ta' bil-lejl. U intom tistgħu ssibu l-aġenda